Mela, din il-laqa hija web streamed live u nilqal kulħadd għal dan il-kumitat tagħna. Hemm verżjoni ġdida ta' newsletter. How helpful they find this newsletter. Intqajt mal-membri tal-korre però qalu li din il newsletter kienet ta' sew tas-siwi. Naf li rapporter stant ħadmu biex ifaslu din il-newsletter. Miva, kienet instabet ta' sew ta' sewi. Għal tarif ta' komit qajt ma' rappresentanti mill-Kumitat Ekonomiku Soċjali din il-ġimgħa u huma riduni inħeġġeġ li rapporters. Jekk rapporter ikun jixtieq jaħdem ma' rappresentanta dan il-kumitat u is hemm is-sottokumitati wkoll Ek joġobkom, ikkuntat jawum, huma lesti illi jaħdmu ma' rapporters. Fuq fuq għazla ta' rapporters u il-files din hija e-meeting u għana l-applikazzjoni ta' l-e-meeting li għad disponibli għal-membri kollha ħalli bekk inkunu laqa fejn ma nużawx karti ħajkunaw ekwipaċ ta' persuni ħajkunu qegħdin jihdu filmat minn Digi iPol. Ħajkun qed jihdu filmat tal-istampi biss imma mhux bil-ħoss. bil napprovaw nistaw naprovaw il-minuti nasumu li huma approvati u li ma kien hemm l-ebda oġġezzjoni li tqajmet sal-aħħar ta' din il-laqa. Għan nitkelmu fuq il-negozjatu u t-triologu. u għan nistanu ftit l-Andreas fuq eh, dan is-suġġett imma jekk taqblu sen nibdlu ftit l-ordni. Anzi, xaqt ngħidilkom qabel xej li intom suppostantkom irċevejtu xi karti għanna sommarju ta' minnant il-kommissarju, il-kommissarji differenti, il-diġi fil-parlament li talbeta li jom għal saħna għadna ma lebda komment fuqom. Ġifiri għadna ma għadnix naħsbu Mela, issa, mux bidlu l-agenda, għax is-sur xwab eh, ijataw maħna u nżombu eżat ma l-agenda kifini. Sejtina ftit aġġornament dwar negozjati ta' triolgu. Iva, grazzi ħafna, Signora President. Skużawni li jina wasalt ftit tard. Nitlob skuża għal dan id-domin. Illum kena laqata ta' shadow ta' Shadow Reporters fuq id-direttiva tal-sigurta u nista' nikkonferma għalkom li aħna qed nżommu ma' dak li konna eh, deċidejna fl-ewwel fl-14 ta' Ottubru kena l-ewwel laqgħa tal triologu ċifri matul il anki jekk il-presidenza tal-Italja għadha ma ħarġitx bil-mandat uffiċjali dwar dan. Imma Dawn wara li twaqfet il-Kommissjoni il ridna nibdow il-xol mal lowel Et nisperaw li ikunu jistaw ikollhom il-mandata negozjati minn il-Kunsill minnar il-ġimma stess għannaħa tal-Kunsill ġifiri. U dal-għodu l-tajna mal-Shadows u mas-Sinjura De Castillo u kollega uh, Albrecht mill-Libe u dak li rridu aħna niksbu hija il-ċiber sigurta sabiex kull Eh, stat membru jkun jista iżomma la nes numru tnej kif ġi votat fil-parlament dejjem assigurta ta' kull stat membru. Hemm bżonn niżviluppaw xi mod ta' kooperazzjoni f'dan il-qasam. Għax inkella direttiva għal xejn u l-membri tal-Kunsill Eh, Taljani ikunu jistaw jikkonvinċu lil eh, sħabhom membri l-oħra tal-Kunsill biex verament naslu dwar dan is-suġġett. Tajjeb, ġifiri sar progress. Imma għalissa il-Kunsill għadu ma natalux, natalux il-mandat. Rapporters u shadow rapporters eddin jagħmlu biċċa xogħol tajba ġifieri pressjoni fuq il-Kunsill biex nimxu l-qudiem. Issa. Jina l-lum se nitkellem bl-Inglis. Għax din noti bl-Inglis. Fuq il-negozjati ta' trialogu nistanejt li fil-25 ta' settembru imko id-deċida li jiftaħ il-negozjati ta' riologu mal-Kunsilu Kommissjoni l-edeja hija li aħna nilħu ftajin f'mattini qari dwar il-proposta tal-vetturi tal-imko din il- u l-ikol tagħha. Il-Parlament adotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari fis-26 ta' frar ta' din is-sena stess u il-tim tan negozjati kena Sinjura Ford jiena pala rapporter, shadow rapporters tal-Limco u kienem hemm ukoll tal-Tran u eh, tal-Libe għall-opinjoni. Fit-8 ta' Ottubru il-Parlament il-tim tan negozjati il-taqa biex jiddeċidi fuq il-mandat tan negozjati u l-istess ġurnata mbdow in-negozjati fit-trialogu, ġifri kienet l-ewwel laqa. Diskutejna l-ewwel pakkett ta' kwistjonijiet politiċi, speċjalment il-112 based u s-servizzi third party. Hemm dawn li jkoll in-vehicle systems, il-units tekniċi u na, rajna u ek dawx kienu kellom l 112 based e-call ispala sistema u hemm is-sistema ta' navigazzjoni wkoll il-protezzjoni ta' data. Mela, ħanejdilkom ftit fi xaħna fuq dawn il-punti. Parlament Ewropew talab il-Kunsill biex jikonsidra li jaqbel jinnużaw il-112 base kullimkien fid-dokument. Il-Parlament naqqasna għal um, one two best equal. Aħna rridu li dan tkun parti mill-vettura dan skont il-parlament, immanki rajna u kol fuq third party services tal-emissjonijiet bifim ma' spiegazzjoni bejn dak li huwa mandatorju u dak li huwa eh, huma soluzzjonijiet eh, kif jixtiequ in-nies nirridu naraw ukoll kif jitwessa ukoll l-ambitu. Mill-lider sensibu approċ l-istess dwar is-servizzi tal-pozizjonament, ta ġifiri ta' sistemi ta' navigazzjoni bis-satellita. Kanna żewġ laqat ta' natura teknika u kol sissa 16 u 22 ta' Ottubru u matul dawn il-laqat il dawk il-dokumenti li ma kinux prioritajiet eh, politiċi, l-esenzjonijiet, definizjonijiet, l-annessi, il-rekwiziti tekniċi u anki il-normi għal-issa se jibqaw fil-premessi anki jekk aħna ma marċevejniex l-aħħar rapport tal-Kunsill fuq dan, diġa għalinna li segħiħu approċ pozittiv fuq eh, dawn il-kwistjonijiet li aħna studjajna. Il-bira kenna la oħra um, ta' shadows li matula diskutejna um, il-pozizjoni tini waħda ta' negozjati dwar il-tini laqa ta' triologu li sessir um, se jkun hemm daw l-ispezzjonijiet ta' natura teknika, l-upgrade ta' l-aġġornament tal-infrastruttura u anki kif niftħu għal kategoriji oħra ta' vetturi u anki id-data tal-applikazzjoni. Anki għal l-artiklu numru 6 se nerġgħu lura għalih aħna ħafna drabi jedna l-Kunsil li dan l-artiklu numru 6 huwa wieħed mill-prioritajiet tagħna l-iktar prioritajiet tal-dan il-fajl. Għalek nispera li il-konsil kun jista jaqbel mal-emendi tana li kienu kol ħarġu mill-libe. Għadbaqa bis ftit affarijiet pendenti il-bira fil-laqa ta' shadows se diskutajn jom kolla uqbilna li l-mandat ta' negozjati sen matulu sen nissuġġerixxu proposti oħra għal paragrafi u anki għal premessi. Għalhekk jiena nieħu din l-okkażjoni biex nirringrazzja lill-kollegi kollha mill-tim ta' negozjati kif ukoll il-kollegi tal-Kunsillu tal-Kummissjoni. Verament atmosfera pozittiva li aħna ħdimna fiha. In-negozjati kienu diffiċli imma xorta kienu kostruttivi u qed nara li kull min involut jixtieq li nilħu ftehim nisperaw kulħadd li dan isir matul il-Presidenza tal-Italja. Grazzi. Any other comments from any other members of the team? Għandkom xi kummenti fuq dak li smajna kieġobkom minnaħa tal-membri? Mela, jina wkoll xtaqt nirringrazzja il-rapporter u segretarju għax qegħdin intom tistudjaw affarijiet tekniċi ħafna. Xtiqnejt ngħid ukoll li qegħdin nippruvaw naħdmu ma' kumitati oħrajn mod kollaborattiv għax jiena nemmen li jekk insawru reputazzjoni tajba ta' dan il-parlament f'dan l-istadju, jena naħseb li dan riżultati benefiċċji tajbin biss jista' jkollna matul is-snin li ġejjin. Mhux se naqblu fuq kollox, għax kieku naqblu fuq kollox ma nkunux lis l politika imma naħseb li b'mod professjonali nisimgħu ukoll il-tħassib tal-kumitati l-oħra nindirizzaw id-dan it-tħassib u b'dan il-mod verament se nibnu din ir reputazzjoni li san se tiswilna Grazzi. Nistaw inkomplu biex niddiskutu l-abbozz ta' opinjoni dwar il-politika ta' kompetizzjoni. rapport ta' inizjattiva ġifiri fuq li għandu xaqsam rapport annwali tal kompetitività Eh, Nasur Mesher Schmidt u Sur Kalas mill-grupp tal alden li huwa r-rapporter. U għalek se nistiednu jitkellem u bat nisimaw il shadows wara. Ovvjament nismaw kol daw kolla li jixtiequ jgħidu xi ħaġa fuq dan ir-rapport. Grazzi. Jiena ħan nipprova nitkellem fil-qosor għax naħseb li l-abbozz tal-opinjoni hija ħaġa ovvja mela fuq it-timetable biex nkunu lesti qabel il-Komitat tal-Ikon qabel dan jivvota fuq ir-rapport, l-iskadenza l-emendi hija xar mill-lum fl-4 ta' Diċembru il-vot se jsir fit-22 ta' Jannar. U l-vot fl-ikon se ssir il-ġimgħa wara Jiena qed nara li l-politika ta' kompetittività tal-Unjoni tmurid fit ma' kull tip ta' leġislazzjoni tas-suq uniku. Għalhekk dan huwa suġġett importanti ħafna fix-xogħol li rridu nagħmlu tas-suq intern. U huwa importanti wkoll għal mod kif jaħdem is-suq uniku. U dan jiena qed ngħidu fl-opinjoni il-fat li konna kooperazzjoni veru tajba bej DG um, Competition u l-Komitat um, Imko. Nitkelmu unsemmu ħafna suġġetti. Jina kieku xtaqt nisemmihom kolla, jew ħafna minnhom imma il-fat li nindirizzaw dawk l-affarijiet li jaqgħu taħt il-kompetenza tal-ikon, jiġifieri l-estate aid, l-għajnuna tal-istat u t-taxxi, naħsbu li kien ikun aħjar u għallek jiena nitlobkom li nżommu anki għall ma mal-kompetenzi tal-imko. Jiena għamilt l-enfasi fuq, f'dan il-rapport għamilt l-enfasi fuq is-settur digitali għax naħseb li politika em, ta' kompetitività għanna bżonna f'dan il-qasam. Fuq il-Google ħalli niċċara l-affarijiet mill-opinjoni. Hemm xi ħaġa li tgħid li Google ħa binding obligations imma fil-fatt Google qed jipproponihom u dawn għadhom ma ġewx aċċettati mill-Kummissjoni. Għalhekk se nirranġa dan il-punt fil-opinjoni. Jiena ma narax li din għandha Eh, tarbat b'xi mod il-kazistika. Imma meta nitkellmu fuq l-innovazzjoni tal-SMEs li jistaw jiġu kol eh, kollom effett negattiv mħabba situazzjoni ta' palissa. Jiena nistana bil-ħerqa il-kommenti ta' fuq din l-opinjoni u nispera nitkompli nittama li se jkollna kooperazzjoni tajba bejnietna. Grazzi. Andras. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ähm, zunächst mal möchte ich mich... Andres, Sikjoġbuk. Iva, grazzi ħafna. Jina bħala Shadow Rapporter tal-PPE fuq uh, din l-opinjoni dwar il-rapport annwali għal politika tal-Unjoni Ewropea tal-kompetizzjoni għal-2014 nixti eh, nirringrazzja l-Onorevoli Kalas għal-bicċa xogħol eċċellenti li għamlet Signora Kallas eh, titħol fid-dettal mixtieq. Forsi hemm xi postijiet eh, jew oqsma li fihom hemm bżonn ta' emendi jew inkella almenu ta' diskussjoni. Iżda eh, b'mod ġenerali huwa rapport eċċellenti barra minn hekk inħossu li huwa importanti illi l-frammentazzjoni fis-suq intern digitali trid tingħata aktar importanza l-neutralità fl-internet huwa aspett importanti ħafna tal-kontroll tal-kompetizzjoni u bla dubju il-leġislaturi ġbiri aħna rridu nqisu dan l-aspett. Naħseb illi nistaw insibu it-fassil tajjeb sabiex namlu dan. Para minnek naħseb illi kun ġust illi taħt numru 2 jġifiri il search engines, il-magni ta' tiftix fuq l-internet, ma naħsibx illi ikun tajjeb illi nqodu nsemmu kumpaniji speċifiċi, kulħadd uh, jaf xifissru dawn il- Eh, magni ta' tiftix, search engines, u għalek mumx għalfejn għodu natu eżempji speċifiċi. Barra minnek, signora Kalas, eh, donna et eh, tgħid li hemm problemi bejn ftejim, fil-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u Google. Naħseb li punt importanti huwa illi il-proċedura tiġi analizzata fid-dettall sabiex naraw jekk il-politika eh, ta' kompetizzjoni tal-Unjoni Ewropea kisbitx dak illi kellna eh, illi kien mixt minna. Kien hemm diversi proċedimenti eh, fil-qrati u ħut qed nagħmlu referenza għalihom f'dan id-dokument. Ma dan ukoll ma tantx għamilna referenza għal artiklu 6. Dan jippermetti dan artiklu jippermetti il ċittadini jirrikollu għal Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Dan ifisser ukoll illi kull min jkun suġġett għal danni minħabba eh, xi minħabba xi ksur tal-liġi u eh, ukoll jista' Eh, jirrikorri għal Orti Ewropea tal-Ġustizzja. Għalhekk rridu inżommu f'moħħna dejjem iktar il-drittijiet tal-konsumaturi, partikolarment meta nqisu il-liġi marbuta ma' l-internet. Uh, Reċentament il l-Afgad ġenerali, l-Attorney General Olandis, f'konferenza li kien hemm ġewwa Munich, tefa dawl fuq dan l-aspett u naħseb li anke aħna bħala komitat irridu nagħtu importanza lil l-konsumatur. Barra minnek direttiva tal-pis tal-prova u kol rrit eh, jinata aktar importanza kif eh, eh, minħabba l-importanza li hija marbuta marbuta miegħu barra minnek palma qalet ir-rapporter u importanti li nħeġġu l-Istati membri sabiex din id-direttiva tiġi implementata bl-iktar mod konformi possibbli rigward ix-xiri pubbliku l-public procurement. Forsi fuq dan tixtuq titkellmu aktar il-qoddim u aħna nistgħu nissottomettu xi nresqu xi emendi. Uh, Madana kollu mill-ġdid lis-Sinjura Kallas għal dan ir-rapport eċċellenti. Sorry, Lucy Anderson. Grazzi ħafna u issa l-Onorevoli Anderson. Iva, grazzi ħafna, jina u koll nishtiq nissieħeb mal-kollega tijaj u nifraħ u nirringrazzja l-Sinjura l-Onorevoli Kalas għal dan il-rapport. Rapport li qed jiġi preparat fi żmien uh, fi żmien maġġel sabiex ikollna risposti li tant nixtiequ. Però hemm xi elementi illi jiċirqilhom aktar eh, irfinar. Per eżempju, l-dispozizjoniet li jorbtu mal-ħarsin tal-konsumatur u koll jixir ilom aktar eh, importanza f'din l-opinjoni. Barra minnek aħna favur li nkomplu natu spinta l-suq eh, digitali uniku u eh, l-suq intern digitali u Wieħed jista, jista faċilment jgħid li mhux qed nagħtu bżejt importanza lil qasam tal-ġustizzja f'dan il-kuntest. Għal darbohra riċerka qed turina illi eh, eh, nistaw iva, mux ma nistawx nħarsu dawn id-drittijiet tal-konsumatur fuq l-internet. Rigward ix-xiri pubbliku nixtiequ li kunem hemm iktar aċċess għal suq estern dejjem fil-kontest tax-xiri pubbliku. Nifmu x'kienet l-intenzjoni mal pereżempju l- ċentralizzazzjoni eċċessiva fil-każ ta' xiri pubbliku, madana kollu eh, f'każijiet ta' kumpaniji u organizzazzjonijiet importanti u kbar bħal skejjel u sptarijiet xorta eh, ma jistaw evitaw illi jixtru ċerta abbundanza uh, biex inaqsu l-ispejjeż. Barra minn hekk hemm ukoll ċerta aspetti marbuta max-xogħol, aspetti soċjali illi jorbtu ħafna ma dakollu li qed namlu fil-qasam tal politika ta' kompetizzjoni. Napprezza wkoll il-fatt illi nixtiequ nżommu l-għajnuna statali separata mis-settur tal-kompetizzjoni, ma nana kollu f'xi osma ta' sew dan huwa diffiċli, bħal pereżempju s-settur ta' trasport. U f'xi osma oħra ma nistawx ta' sew nisseparaw dawn iż-żewġ aspetti. Ma dana kollu nixtieq nerġa' eh, nirringrazzja lill-Onorevoli Kalas u nkunet qed nistenna illi naħdem eh, fil-viċin magħha fil-ġimgħat li ġejjin. Grazzi ħafna. Eh, L-Honorable De Jong għawek? Le, mhuwiex għawek. U lanqas Markus ma qed għawek fostna. Mela, ħanibdew bil-Honorable Grappini l-ewwel. Grazzi ħafna Eh, Signora President, nixtieq nifraħ lil eh, President eh, L-esperienza tiegħi turini illi fil-każ tal-SMEs huwa diffiċli ħafna illi wieħed jaġixxi permezz ta' u jieħu passi legali għaliex għaliex hemm fattur ta' żmien u fattur tal-ispejjeż ukoll. Ftit SMEs l-istil li jagħmlu dan għala volja jafu illi hemm kompetizzjoni li mhijiex ġusta, però sfortunatament mhux kulħadd jista' jieħu passi eh, legali, u għalhekk wieħed irid iqis x'nistgħu nagħmlu sabiex ikun hemm aċċess għal dokumenti Però fl-istess waqt inżommu l-level ta' spejjeż eh, baxxi. Issa ferba u ħamsa naħseb illi xorta għat hemm problemi għaliex fit-test kif inhu attwalment eh, kif infassal mill-kollega Kaja Kalas mhumiex biżejjed eh, f'dak li huwa xiri pubbliku U għawek namel referenza għal-esperienza tiegħi personali. Ix-xiri pubbliku huma mamulin għal xiri u kontratti gbar. L-SMIs mandom aċċess għal dan it-tip tassu. suq. Eh, meta jiena kontet naħdem fir-Rumanija, rajt jekk provajt nara jekk kienx possibbli illi eh, nadotta jew napplika liġi illi eh, illi nista' nużaħħa fil-qasam ta' xiri pubbliku fuq skala iżgħar ħalli bekk l-SMEs ikunu jistgħu jipparteċipaw. Però skont il-liġi tal-ġdida tal-Unjoni Ewropea mem lebda mem xejn konkret u għalhekk rridu ngħidu aħna b'mod ċar u konkret illi rridu natu aċċess um, ehm, lill-SMEs għal dan il-suq ta' xiri pubbliku. Jiġifieri jekk il Jiġifieri jekk il spejjeż ikunu kbar ħafna, dan isir ta' ostaklu għal SMEs. Wala kana forsi nistgħu nagħmlu distinzjoni bejn xi Repubbliku ta' livell lokali u reġjonali u nkun qed nippermettu illi l-SMEs u jipparteċipaw f'dan l-eżerċizzju. Dawn il-punti erba u ħamsa kif huma attwalment infassli ma jagħmlux ġid lill-SMEs. Barra minn hekk. Uh, jina i-provajt uh, eh, namel eżerċizzju ġewwa Rumanija fil-każ tal-xiri pubbliku kbir permezz ta' uh, eh, sotto appalti ġifiri uh, appalti mirat aktar għal-SMEs, pero xorta ma ħadimx. U għalek niġi l-innejt li li unsaqsi li l-nifsi, għalix għet uh, ikunem din id-deċentralizzazzjoni. Uh, Eh, forsi dak li kun jgħidlek li dan huwa marbut mal-aspett tal-seta tax-xiri. Iżda mm, irrid ukoll nitfadal fuq il-fatt illi atti leġislattivi oħrajn jistaw jissimplifikaw situazzjoni ta' dan it-tip għaliex sissa dejjem medna illi il dejjem medna li l-SMEs iridu jiġu aġevolati u hekk kif huma l-affarijiet mhux qed jiġu ehm, aġevolati biżejjed. l-Onorevoli Albrecht. Iva, Signora President, mela, rigward l-informazzjoni għall-autoritajiet, u għet nireferi mux biss għall-autoritajiet ta' kompetizzjoni, iżda anka dawk għal-ħarsin ta' data, rridu nitolbuhom sabiex ikunu aktar trasparenti, partikolarment fil-kontest ta' kif l-informazzjoni tiġi i-proċessata. Eh, dan għadu aspetti li mhuwiex ċar u spiss ma jkunx possibbli għall awtoritajiet illi verifikaw jekk dawn is-servizzi u mhix b'konformità mar-regoli tas-suq intern tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa t-tieni punt tiegħi għaliex eh, partikolarment mm, intom rajtu illi mill-sentenzi li nqataw fil-sentenza li nqataw f'Mejju li għadda rigward il-magni ta' tiftix, search engines, hemm ċerta regoli li applikaw bħal per eżempju direttiva 5 u design ħareġ biċċar illi ir-regoli tal-Unjoni Ewropea japplikaw. Alla volja dawn ikunu kumpanija illi kumpaniji illi kunu et uh, minn stati membri barra mill-Unjoni Ewropea. Għalek forsi nistaw nindirizzaw dan l-aspet. Unamlu għacċara illi irrit ikunem rispett għall-standards Ewropej inkluż fis-setturi bħal eh, ħarsin uh, ta' data ir-regoli tal-Unjoni Ewropea japplika. Grazzi ħafna l-Onorevoli Gepard. Grazzi, Signora President. Jina nishti uh, nirringrazzja l-Onorevoli Kalas għal, dan il-dokument eccellenti u l-prezentazzjoni u kol eccellenti. Għanna bazi tajba bizzejed biex naħdmu tajab ħafna. Pero hemm zewġ punti li nishti inqajjem. Jina nikonferma l ewwel net għal darboħra dak li għal il-Shadow Rapporter għal l-Alde. Jiġifiri, illi irridu nitfaw aktar l-enfasi fuq eh, l um, il-konsumatur u l-ħarsin tal-konsumatur. Qed nitkellmu wkoll fuq ix-xiri pubbliku. Ix-xiri pubbliku irid ikun ibbażat mhux biss fuq l-aqwa proporzjon tal-prezz u bejħ, irid irridu nqisu aspetti eh, u kriterji soċjali u anka eh, kriterji li ħarsu eh, l-ambjent u jħarsu l-konsumaturi tagħna. Eh, importanti illi nqisu daw l-aspetti. Barra minn kienet tlab biex nitkellem ukoll minħabba mm, dak li qal il-kollega l-onorevoli Schwab. Eh, sfortunatament mhux qed Eh, mana għawek bħalissa, ma dan għollu nishtiqkom li taddulu il-messaċ. Il-fat jiġifiri il-neutralita mux dejjem taqa parti mill-leġizlazzjoni tal-kompetizzjoni, liġi tal-kompetizzjoni. Jina nishtiq nikontradixxieħ, pero għalix fil- għal neutralità tal-internet U importanti li jkun hemm kompetizzjoni ġusta, walak napprezza illi eh, l-Onorevoli Kallas inkludid dan il-punt fl-opinjoni tagħha u tkun ħasra jekk dan il-punt inxejnu jew inkella saħan sitra neliminaw. Eh, ek kif qed jipproponi u fil-frementi tiegħu l-Onorevoli Xvab. Issa bħala aħna bħala grupp. Aħna partikolarment imħasbin fuq il-kompetizzjoni u anka fuq il-ħarsin tal-konsumatur tal u nishtuq li dawn iż-żewġ aspetti jiġu enfasizzati aktar. Grazzi. Grazzi ħafna, hemm xi kelliema oħra issa? Le jidher li mhux il-każ, mela nixtieq nagħmel xi ftit kummenti jiena jekk tippermettuli. Mela, fil-rapport annwali dwar il-kompetizzjoni, ser inkunu qed niksbu ħafna opinjoni differenti minn diversi komitati u il um, mm, dak li qed jgħid tgħid ir-rapporter tal-kumitat tagħna hija illi nibqgħu iffukati fuq uh, kwistjonijiet illi jirrigwardaw il-kumitat tagħna għaliex jekk aħna nqogħdu niffukaw fuq ċerta aspetti oħra bħal pereżempju ix-xogħol u uh, jew aspetti soċjali oħra. Uh, inkunu qed innaqsu mill-importanza tagħna stess. Jekk tixtiequ tagħmlu kummenti fuq dawn l-aspetti, mhux qed nwaqafkom milli tagħmlu dan, ma dana kollu għamluhom fil-kumitati rispettivi. Aħna nkunu qed nagħtaw aktar importanza jekk ikunu qed naħdmu fiħdan il-limiti u responsabiltajiet tagħna. Issa rigward l-arina digitali, l-palk digitali. Mela importanti li nsemmu l-unbundling, u il-benefiċi tal-peer-to-peer, il-modelli peer-to-peer. Barra minnek um, ehm, irridu kol inqisu dan uh, eh, fil-kontest ta' servizzi li qed jinataw l konsumatur. Barra minnek hemm oqsma fejn um, il-leġislazzjoni tista' titjieb sabiex ikun hemm inqas kompetizzjoni mhux iżjed. Hawnhekk qed inqis fil leġislazzjoni rigward il-ħlas fejn qed nitrattaw sistemi ta' ħlas multiplu uh, fejn f'xi każijiet aħjar jekk ikun hemm iktar għażla għall-konsumatur fil-metodi ta' ħlas Iġbir jiġifieri nistaw nżidu xaħġa dwar dan l-aspet. para minn hekk naqbel ma' kellima oħra qabli illi qalu illi hemm bżonn illi nerġgħu infasslu punt tnejn. Naħseb illi huwa importanti ħafna illi ma nippruvawx nippreġudikaw id-deċiżjoni tal-Kummissarju tal-Kompetizzjoni għaliex irridu nżommu ċerta indipendenza fil-aspetti eh, politiku, l-aspett politiku. Issa rigward artikli 4 u 5 dwar ix-xiri pubbliku. Il-bidliet għal leġislazzjoni ta' xiri pubbliku ġraw fl-aħħar mandat wara spinta illi ta' inatat mill-predeċessur mil tiegħi. Iżda il-bidla saret mhux biss minħabba l-ħidma tagħna f'dan il-kumitat biss iżda fil-kumitat ikollha. U l-idea kienet illi kulħadd ikollu aċċess għal dan ix-xiri pubbliku, mhux biss il-kumpaniji kbar u jkun hemm għalhekk monopolju. Le, rridu ninkoraġixxu l-kompetizzjoni u għalhekk nittama illi jirnexxilna insibu tfassil aħjar f'dan iż-żewġ artikli, però nitlobkom illi ma terġgħux toqogħdu tfasslu artikl wis dawn iż-żewġ artikli li aħna fil-mandat li għaddaħdimna ħafna sabiex Mm, mm, ninfaslu eh, eh, leġislazzjoni dwar kif jaħdem dan il taħdem din il-leġislazzjoni marbuta ma' xirri pubbliku. Eh, aħna ħdimna ħafna sabiex nġibu titju titjib f'dan is-settur u rnexxilna nbidlu r-regoli u dan għamilnih sabiex il- Mm, ix-xiri pubbliku u eh, ikun iktar aċċessibbli għal kulħadd u kulħadd anka kulħadd nifhem anka l-settur pubbliku. Barra minn hekk il-kwistjoni tal-cartels. U Ehm, dan t-niskelmu eh, fuħu dal u forsi anka jekaw xie esperti partikolari fuq dan is settur forsi tistaw tres unna xie emendi. U għadajem diffiċli meta eh, tkun trid tfassal opinjoni ta' dan it-tip. Naf li kollok ċertra restrizzjonijiet, ma dana kollu nixtieq nirringrazzja ħafna l-rapporter għal biċċa xogħol eċċellenti u ngħaddi l-kelma jekk tixtieq tintervjeni. Kumment qasir minna ħatija, jiena l ewwel qed nkun qed nistenna bil-ħerqa li nirċifi l-emendi minna ħatakom, il-kummenti minna ħatakom ukoll. Però kien hemm xi kwistjonijiet li nixtieq nerġa' lura għalihom. Pereżempju l-għajnuna statali jiena naqbel ħafna illi din taqa taħt il-politika tal-kompetizzjoni uh, prinċipali, il-core competition policy. Madana kollu, uh, eh, fil-kas ta' trasport, per eżempju, naf li l-komitat ta' trasport ser ikun et uh, eh, jindirizza dawn l-aspetti. L-aċċess għal ġustizzja, eh, dan għal darbohra jaqa taħt il-komitat libe u għalek mux qed insemmija jiena fl-opinjoni tiegħi, jew għalmen qed insemmija iżda mhux fwis dettall, naqbel ukoll illi probabbilment m'għandniex insemmu l-ebda kumpaniji u nużaw tfassil aktar ġenerali rigward dan. Jiġifieri aħna ser nbidlu din il-parti tat-test. Issa rigward ix-xiri pubbliku. Jiena naqbel illi jekk il-leġislazzjoni għada kif daħlet fis-seħħ irridu nħallu f'xiftit żmien jgħaddi sabiex naraw kif ser jaħdmu il-regoli il-ġodda ma dan ukollu il-punt li xtaqt inqajjem kien illi l-SMEs għandu ikollhom ċans illi jipparteċipaw f'dan ix-xiri pubbliku. Għalhekk grazzi lil kulħadd għal kummenti tagħkom. Mind you the deadline for amendments. L-iskadenza għall-emendi l-4 ta' Diċembru mbagħad nivvutaw hawnhekk fil-21 u fil 22 ta' jannar. Nitlob il kjerifika li, nista nitlob il kjerifika tintbat li rapporte U xieġri jekk l-emendi jitresqu minn dan il-komitat u ikunu barra l-kamp ta' applikazzjoni. Jista' jkun il-lanqas biss jenaħt li mumiex ammissibli tkellmu mal-kollegi mill-komitati l-oħra dwar kustonijiet ta' dan it-tip. Grazzi. We're running a bit ahead of time, which is good. Um, Għedin daqxejn qabel il-ħin, xaħġa tajba ħafna. Imma jek miex problema għal-membri. Issa għanna prezentazzjoni mill-Kummissjoni. Dwar il-spejjeż u l-utilità ta' container status messages.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 looking because the EPP rapport is not here. Ix-shadow tal-PPE għadu ma wasalx, il-bija tal-gruppi naħseb li nsabaw nek, tajab għalikom jek nibdew. Tajab wis. Għalek, natim merħba l-Margaret Hoffman, jitan il-komitat tagħna, Margaret Hoffman ġeja mill-kummissjoni u ħati prezentanna din il-proposta. Din il-proposta hija dwar studju, dwar il-konklużjonijiet u ħadd indirizza l-ispejjeż ta' CSMs u l-utilità tagħhom. Qed nifhem li dan huwa in-nofs liħor ta' CSMs għaliex diġà għandna CSMs fl-esportazzjonijiet u rridu naraw jekk hemm bżonn tal-CSMs fil- fl-importazzjoni. Grazzi, grazzi tal-li tajtuna l-opportunità li nitkellmu. Għan introduċi li li, għan introduċi li l-nifsi. nintroduċi li l-nifsina Margherita Hoffman, jiena Policy Director fl-Organizzazzjoni kontra l-Frodi tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa tentattiv biex nippruvaw nagħmlu riforma ta' direttiva ta' qabel. Aħna l-organizzazzjoni ewlenija għanna prezentazzjoni bil-PowerPoint qasira likom. ħanamel dil prezentazzjoni dwar il-messagġi dwar l-status tal-containers dejjem apprezzajna l-appoġġ tal-Parlament Ewropew biex inħarsu il-flus tal-kontribwenti mill-frodi naħa tal infi jew ta' tħul nafu li dan huwa impenn għatnejn li aħna Olaf u l-Parlament. il kol nafu li il-frodi il frodi E, dawk li għamlu frodi jihdu vantaġġ mis-suq uniku, l-vantaġġi tiegħu ma jopera b'mod transkonfinali għalhekk mill-punt di vista tagħna huwa importanti l-awtoritajiet fuq livell Ewropew nazzjonali jingħataw l-aħjar għodot l-aktar għodot effiċjenti biex jokopera b'mod transkonfinali ħalli jaqbdu lil min froda. F'dan l-isfond il-Kummissjoni kif tafu sena li għaddiet e, proponi titji pa regolament 5, wieħed 5, dan ir regolament oriġina aktar minn 15-il sena ilu. Nemmel huwa importanti li għana nżommu aġġornat bit ma' teknoloġija moderni ħalli kun jista' jwieġeb għall sfidi ta' xejri ġodda ta' frodi. Il-sim tal-informazzjoni element ewlieni f'dan ir-rigward. In-nuqqas ta' informazzjoni disponibbli toħloq lakuni li huma sfruttati minn min wettaq frodi u bekk ikun hemm telf kbir fil-budget Ewropew kif ukoll nazzjonali. Aħna rridu li dan il-vojt jintela. L-emendi li qed jiġu proposti mhux biss infassla biex jgħinu l-Kummissjoni u l-Olaf fit-tisħiħ tagħhom fil-ġlieda kontra l-frodi fi dwana imma aktar importanti il-proposta tamma raħjal l-Istati membri ħalli iħarsu il- kontribwenti tagħhom u t dħul tagħhom. Il-ġlida kontra l-frodi eh, fit-taxxa hija responsabilità konġunta u għandna l-kol niġbdu l-istess ħabel f'din il-ġlida. Aħna tassew rikonoxxenti għall-appoġġ tagħkom għal eh, ħafna mill-emendi tal-Kommissjoni u anke l-appoġġ tal-Istati membri. Nixtieq nrotħaj lill parlament il-rapporter tal-Parlament, dak preċedenti u dak tissa għal ħidma diligenti dwar it-test. jista' jkun illi ntemmu diskussjoni tagħna qabel l-aħħar tas-sena. Anke issa ndur lejn il-kwistjoni tal-lum. Irridu natukom aktar ċarezza dwar il-qsim tad-dejta marbuta mal-esportazzjonijiet. Naf illi din hija kwistjoni ta' kwistjoni ġdida għalikom u mal-ewwel qari il-Parlament ma nkludix il-CSMs tal-esportazzjonijiet Aħna grati issa li nistaw niprezentaw il-punt di vista tagħna hawnhekk quddiemkom. Xtieq nisħaq li l-Kummissjoni setet tispjega l-istati membri fil-Kunsill l-għamla ta' din il-proposta. Għana provajna nuru li dak li qed nipproponu ma joħloqx pis mhux meħtieġ fuq spallejn l-industrija imma huwa ta' valur miżjud ċar fil-ġlida kontra l-flodi li ninkludu il-CSMs tal-esportazzjonijiet fil-kamp ta' applikazzjoni ta' regolament. Fiftit klimx qed niproponu li nirċivu l-tarif mill-kumpaniji tal-shipping reġistru li huwa immexxi eh, direttorju li huwa meċ mill-olaf dan ikun naturalment marbut bregoli stretti ta' konfidenzjalità. Il-Kunsil qabel dwar eh, dak li aħna qegħdin nissuġġerixxu qabel fil-prinċipju. Il-pożizzjoni tal-Kunsil tappoġġa l-ewwel proposta tal-Kummissjoni dwar is-CSMs tal-esportazzjonijiet u d-dejta. Aħna wkoll pruvajna nagħmlu kuntatt mal-industrija ta' tbaħħir tal-shipping eh, biex nipruvaw nifmu, nifhmu dak li għandna fmuħna. Il-CSM tal-esportazzjonijiet din eh, nemmen illi hemm xi tħassib minħata tal-industrija u l-kollega tiegħi Surajs ħaj indirizzhom dal-waqt. Nixtieq ngħid li għal darboħra il-frodi mhux biss isir fl-importazzjoni fejn ikunu dovuti id dazi imma is-sistema ta' esportazzjoniet ukoll hija suscettibbli għal frodi. Issa issur sur Rajs ħajdilkom kif is-CSM tal-esportazzjonijiet flimkien mad-dejta dwar l-esportazzjonijiet jistgħu jintużaw ħalli insaħħu l-ġlieda kontra l-frodi. Dan huwa pass ġdid il-qudiem fil ġlida kontra l-frodi. Aħna nemnu li huwa pass meħtieġ nistieden l-Sur jekk il koltablu sabiex jipprezenta din il-kwistjoni PowerPoint presentation ta' sewċ kejk naħem xie għaxar slides. Grazzi. L-slides huma eh, disponibli fuq l-internet ukoll available on your devices. On the, on the e-meeting. No? Yes. yes. fuq il-website tal-meeting disponibli. Grazzi, grazzi tal-li għaddejt li l-kelma. Il-CSMs fl-imkien mal il-data ta' dokument amministrativ u data tal-importazzjoni jistaw jidentifikaw importazzjonijiet illegali. Dawn huma wkoll ta' siwi għal kontrolli ta' esportazzjonijiet immirati u l-verifika ta' destinazzjoni ta' esportazzjoni sensittivi. Għandi xi eżempi nistantikom dwar ċertu embargos. Għanna esperjenza li ġbarna f'dan is-settur permezz ta' proġett li aħna sejħulu kom traffic dwar il- ġabra ta' CSM tal-istati membri li qed jieħdu sem diġa' f'dan il-proġett Con Traffic. Għandna kwestjonarju li Assamna l-istati membri f'Ottubru 2013 280 uffiċjali ta' dwana ħadu sem f'dan l-istarriċ u madwar 20% qalu li s-sistema tiġi użata wkoll għal kontrolli tal-esportazzjonijiet 55 uffiċjal minn 18 stat membru Eh, kienu jirrappreżentaw dan l-20% għandna 18 stat membru li qegħdin jużaw dan il-proġett pilota wkoll għal kontrolli tal-esportazzjonijiet. 43 minn dawn 55 utenti dikjaraw li l-informazzjoni li nkisbet f'dan il-proġett kienet ta' importanza l-ħidma tagħhom. 15% tal-utenti u kol użaw is-sistema l-kontrolli tal-esportazzjonijiet. Dan il proġett jiġbor is CSN sorsi miftuħin u koll li qabbel id-data fil-proġett pilota ma' d-data li jgħatu l-istati membri fuq bażi volontarja 12 stat membru ħasem fil-proġett. il riżultati u s-sistemi kienu disponibli għall-istati membri kollha l-amministrazzjonijiet kollha ta' dwana. Dawn is-CSMs jiddeskrivu il-moviment, iċ-ċaqli u l-status ta' dan il-container ja data mhux nominali. CSMs jista' jkun fihom data bħal wasla u faċilitajiet ta' ħadd pereżempju mill-vettura istruzzjoni ta' istruzzjoni dwar xem fil-, fil, fil fil container u anke jekk ikun hemm xi danni. Xenarju komuni sigaretti li ġew esportati f'container u jaslu f'pajjiż terz u mbagħad jerġgħu jitpoġġew fil-vettura u jiġu importati fl-Unjoni Ewropea ma' dokumenti jinbidlu. Mis-CSM saħna nistgħu nindunaw li kun eh, il-prodotti li kunu għadhom fl-istess kontejner meta jaslu fl-Unjoni Ewropea bekk hija għodda tajba biex nidentifikaw frod ta' dan it-tip, frodi ta' dan it-tip. Xi kumpaniji fl-istati membri stabilixxew skemi fejn jiddikjaraw prodotti valur oli u ma jkollhom rimbors tal-vat u CSMs jatuna daqatit għaliex inkunu nistaw naraw fejn tħattew tħattew il-prodotti. Umbat inkunu nistaw naraw jekk eh, ta' bilħaq waslux fil-post u nkunu nistaw l verifiki dan jurina l-utilità mhux biss għall-Kummissjoni ma anke servizzi tal-Istati Membri. Regolament 515 huwa ir-regolament li aħna għandna fidejna pala għodda kummissjoni u l-Istati membri biex niżguraw l-applikazzjoni korretta tal-liġi ta' dwana meta ngħidu Nitkellmu dwar dual use goods, il-prodotti b'użu doppju u l-embargo u importanti li l-pubbliku in ġenerali l stati membri jkunu jafu l-prodotti li jiġu manifatturati fl-istati membri jaslu fil-post it-tajjeb, fil-destinazzjoni tajba bil-prodotti tajba bis CSM sin kunu nistaw nindunaw fejn spiċċa dan il-container. Naturalment, dan jista' jwassal biex il-prodotti xorta jispiċċaw fil-post żbaljat, imma jista' jkun hemm il-bieb li jinfetaħ l-investigazzjonijiet u azzjonijiet minnaħa tal-Istati membri f'setturi oħra. Eżempju erba. Bħal eżempju liħor, meta l amministrazzjoni ta' dwana jinataw Mux għan referi għal pajis specifiku, mezz għan antikom eżempju, sigaretti li ġu trasportati f'Malta, l autoritajt ta' dwana f'Malta jaraw illi waslu s-sigaretti u ma fit-transitu, miex destinati għall-Unja Ewropea. U memx ħtieġa li għom hemm il-sigaretti imma jider illi mandomx eh, stiker ta' taxxa imma huma prodotti illi jidru fis-suq illegali Ewropew. Mem lebda raġuni għaliex jissekwestrawhom għaliex id-destinazzjoni hija dik ta' pajjiż terz. is si permettunna naraw jekk is-sigaretti ta' bilħa waslux fil-pajjiż terz li kellhom jaslu fih jew inkella forsi is-sigaretti jiġu mibota f'port ieħor Ewropew ikun hemm tibdil tal-kontejner fuq il-bahar u dan huwa mod ta' kif jista' jkun hemm kontrabandu ta' sigaretti fl-Unjoni Ewropea. Meta nitkellmu dwar dwar l-ispejjeż qegħdin naraw li trasportaturi l-kbar ikollhom dawn is-CSMs uħut ikollhom aktar data, uħut ikollhom inqas, imma kif edna fil-proposta legislativa, aħna irridu id-data li hija disponibbli. Maħniex nistaqsu lil xaħat biex joħloq xi messaġġi ġodda, aħna qed nibbażaw ruħna fuq id-data li diġà teżisti. Għanna diġa' esperjenza, diġa' staqsejna lill-industrija. U minn dak li tati eh, l-industrija tal-Istati Uniti fil-CSM suħut jagħmlu damp globali fl-Istati Uniti daqs 40% ta' trasportaturi jagħmlu damp globali għad-dejta tal-importazzjoni. Xi tfisser global damp damp globali? Is-CSMs kollha jiġifieri li huma ikollhom. Għal CSMs tal importazzjoni fl-Unjoni Ewropea l-ispiża tkun dik ta' zero għaliex id-dejta diġà tinsab hemmhekk. Fidejn is-servizzi tal-Kummissjoni mod partikolari l-Olaf li jisibu li ma' data hija relevanti li natu aċċess online tista' tkun soluzzjoni. Servizzi tal-Kummissjoni applikaw aċċess online biex jiġbru id-data meħtieġa u wkoll l-ispiża tkun dik ta' zero. Għaliex dan l-aċċess online ukoll eh, jingħata lil dwana, l-uffiċjal ta' dwana u trasportaturi. Rapportar selettiv biex jinstabu CSMs tal-esportazzjoni dan miegħu hemm spiża marbuta. Iżda jien ikolli ngħid illi l-ispiża ma tkunx daqshekk kbira. Kenna laqat u diskussjonijiet mal-industrija mal-WSC il-Kunsill ta' Shipping Dinji l-aħħar waħda kienet f'Ottubru. U kif intqal l-industrija mhux qed poġġi aktar f'dubju l-obbligu u r-rekwiżit ta' CSMs. Hemm xi punti ċkejkna fil-fema tiegħi li nistgħu nsolvuhom fit-trilogu li jmiss u fl flatti delegati u ta' implementazzjoni dan huma avvenimenti li jistgħu jiskataw CSMs. Fil- proposta tal-Kunsill hemm l-avvenimenti speċifiċi li jissemmew u għatem ħtieġa li jiġu diskussi drittijiet ta' aċċess minn għandu aċċess għal din it-tip ta' data Iż-żmien ukoll meta ħad tidħol fis-seħ, meta ħad jidħol fis dan ir-regolament huwa importanti għat-trasportaturi għall-industrija u kol kwistjoni ta' diversions tal tal-bastimenti li minħabba xi raġunijiet esterni jaslu containers fil-portijiet Ewropej. Dawn problemi li naħseb li jistgħu jisolvew. Aħna nemnu li dawn il-konsiderazzjonijiet juru li CSM tal-esportazzjonijiet ħajatu l-kontribut tagħhom fil-investigazzjoni għal ġlieda kontra l-frodi, nixtieq ngħid li aħna maħniex nindaħlu fi kwistjonijiet legali qegħdin nużaw dejta li diġà hija disponibbli. Maħniex nwaqfu jew indewmu ċaqliq tal-container tal-containers qegħdin inżidu l-effiċjenza tal-kontrolli b'dan l-approċċ. Grazzi tal-attenzjoni. Grazzi. Sinira Hoffman u Sur Rice għal prezentazzjoniet ta'kom. Ndulej rapporter, mbagħad ix-shadows, mbagħad nieħu l-mistoqsijiet tagħkom. Andreas Schwab mill-PPE ħaj jitkellem fi sem sur Helvek. Iva, grazzi Viki sur Helvek ma jistax ikun preżenti b'xorta ħażina llum u talabni natikom il-konsiderazzjonijiet tal-grupp tal-PPE. L-ewwel net. Nixtieq niċċara l-affarijiet. Il-Kummissjoni huwa laf mhux qed u proposta ġdida. Il-Parlament Ewropew diġà kien ivvota dwar proposta madwar l-aħħar mandat. Il-proposta li għanna u dimna l-lum hija waħda li għanna diġa ir-rifjutajnija. U għalek dak kollu li smajt l-lum u għatan teres kbir u jina zgur il kommissjoni għanda raġun. meta hija torina li trid tiġielet aktar ċertu tip ta' kontrabandu, imma jiena ma naħsibx li dan huwa biss dwar il-kontrabandu ta' sigaretti, imma li niżguraw regoli ta' dwana jiġu applikati kif suppost. Irridu nitkellmu dwar il-ħtieġa u mhux dwar l-utilità. Sissa għadni ma rajtx għaliex il-Parlament Ewropew għandu jibdel femtu id-deċiżjon u jibda id-deċiżjoni li waħa fl-aħħar mandat. Xi punti li nixtieq inżid uva iva huwa minnu mhux ħajkun hemm spejjeż addizzjonali. Huwa tajjeb li nħallu dan il-kummerċ jibqa' għaddej u ma nħarbtuħx. Imma f'din il-proposta ma affarijiet neqsin. Il-ġlieda kontra forom oħra ta' kontrabandu aħna rridu nħarsu birra għalejn dak li qed isir minn ċertu kumpaniji u ċertu stati membri. Ma nistgħux nassumu li hemm elementi li huma irrelevanti irridu nħarsu mill-qrib lejhom, irridu nsemmuhom, urdu nitkellmu dwar il-benefiċċju. Il-benefiċċji ta' dawn il-bidliet u x'perikli jista' jkun hemm marbutin. ir rapporter jiena nista' ngħid li nista' nassumi biss li l-Parlament mhux ħajibda negozjati mal-Kunsill qabel ma jiddiskuti dak li ġi votat fl-aħħar mandat. Hemm xi punti li aħna rridu nħarsu mill-qrib Imma x-shadow rapporter jaħseb illi xejn essenzjali ma nbidel. Nitlob skuża suppost għaddejt il-mikrofonu l-Liza Jakonsari. Tixtieq tisma' l-shadows l-ewwel imbagħad dokumenta? Mhux problema. Is-Sinjura Kallas tixtieq tikkumenta. Is-shadows l-oħrajn forsi jixtiequ jikkumentaw. Mbagħad Liza. Biex tikkumenta fl-aħħar, Sinjura Kallas. Actually, I just uh, I... Fil-fatt jiena kelli mistoqsija. Smajna li dawn is-sistemi huma bżonn jużi biex wieħed ikun jista' isib il-kaptu ta' ċertu ksur. Imma dwar il-ksur ta' regoli ta' dwana, il-fat li jem il-sanzjonijiet għal-containers, dawk il-containers jikunu se joħorġu barra mill-Unjoni Ewropea.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 is-Sinjura Konsari. Grazzi. Nirringrazzja l-Kummissjoni għal din il prezentazzjoni interessanti li tatna u anki l-eżempji tajbin li tajtuna dan kollu jurina li bl-eżempji tajbin nistaw nbidlu l-opinjoni tana. il-Pepeo per eżempju uh, għal kif jaħsiba il-Parlament fuq dan kollu għacċar f'din l-ewwel diskussjoni il-Parlament approva l-opinjoni b'maġġoranza kbira. Um, ma rridniex ninkludu l-esportazzjonijiet f'dan is-suġġett ma dan is-suġġett. Um, Naħseb li dan huwa mutaqli kif inħarsu lejn il-problema. Ix-shadows diġà iltaqgħu bejniethom ġimgħa d għandna trialogu. U bekk inkunu nistgħu nkomplu niflu dawn il-problemi u forsi wkoll noħorġu b'soluzzjoni. Imma għalissa hawnhekk qed nitkellmu fuq prinċipji importanti. Per eżempju, il-protezzjoni tad-data u anki il-fat li din id-dejta ma tintużax ħażin. Imma jien nixtieq ukoll nisma l-risposti tal-Kummissjoni wara li smajna l-mistoqsijiet tal-kollegi. Iva, mela fidej il-Kummissjoni biex twieġeb. Grazzi ħafna, Sinjura President. Grazzi t-tini ċans li nirribatti u għand il kollegi u kol biex um, ikomplu fejn kun ħallejt jien. Ovvjament, aħna nafu xnija, nafu tajjeb xnija il-pozizjoni tal-parlament, imma kif il-rapporter għalet tajjeb il-ġemadila fil-laqa ta' trilogu rridun nsibu kaptu ċirfej il-Parlament u l-Kunsill ma mux qed jaqblu, aħna l-Kummissjoni qegħdin hemm biex nifacilitaw u nsibu il-kompromess soluzzjonijiet. Naħseb li anki l-laqa tagħna ta' hawnhekk illum setejna biex verament inkunu informati fuq il-kwistjonijiet kollha. Mela, biex nirribatti għal kummenti tal-PPE Ovvjament, aħna bħala Olaf xolna huwa li niġġieldu kontra il-frodi. U qed nitkellmu kol fuq 515 er, eh, skont regolament 515 eh, huwa importanti imma li nejdu li hemm kategorija jew kategoriji biss tal-esportazzjonijiet li dawn is-CSMs eh, ġifri mhux kollha imma numru limitat biss li jaqgħu hawnhekk nifukaw fuqhom ma xi faċilitaw il-ġlida kontra l-frodi. Imma jekk il-Kunsill jillimitaw u koll CMs, CMs, CMs, CSMs u l-kategoriji, issa ma qot nitħol kif nedilkom s jagħmel il-kunsill, imma dan xtaqt ngħid, xtaqt ngħid ukoll li s-CSMs kif qal tajjeb is-Sur ma, ma jkollhomx data nominali fuq, fu xaħat fuq in-nies, ġifiri kunem per eżempju informazzjoni dwar il-moviment, imma jekk inti eh, tpoġġi wkoll eh, xi data iktar eh, tal-esperti, jekk inti ta', ta binom ta' bina d-dejta tista' wkoll tasal għal ċertu konklużjonijiet. U aħna nifmu il-punto di vista ta'kom u kol kif taħsibba l-industrija u irritu kunem il-salva gwardji aħna dejjem irridu nkomplu naħdmu nifaċilitaw soluzzjoni li tkun trispetta ir-regoli tal-protezzjoni tad-data u anki ta' segretezza. Naħseb daw kienu l-punti tiegħi, ma nafx jekk is-sur rajs jixtieq iżid xi ħaġa. Iva, forsi eżempju prattiku li m'għandux jaqsam mal kompetenza tal-ola forsi, ma li juri li regolament 515 hija il-mod ta' kif irridu niftħu investigazzjonijiet eh, oħra. Uh, permezz tagħha biss, ġifiri għax ikun kompetenza ta' taħt l-istati membri. Jekk għandek per eżempju kas ta' kontrabandu, ġifiri inti meta tkun qed tagħmel kontrabandu, tkun qed tmur kontra regoli ta' dwana. Minti l-investigazzjoni eh, tieħu ir-regolament tan-narkotiċi u mhux dik il-regolament ta' 15 bħala bażi. Ġifiri, tajjeb li l-istati membri eh, mill-1977 minn dukenna din ir-regolament, aħna dejjem naraw eh, kif nifejse se niksbu din l-informazzjoni għandna li customs tajjeb ġifiri li il data tinġabar u ma, ma nintilfux imma u nejdu li forsi dikija data tek u data ek. Eflin, grazzi. Jina tlabt biex nitkellem imma ma nishtiqx nitkellem qabel il-rapporter tijaj. X-rapporter eh, eh, sta li tgħid għaffariet. affarijiet dak li għedin nitiskutu illum mux il-pozizjoni tal-parlament, għax fit trilogu għanna il-pozizjoni ċara tagħna toħroġ. Sta għal-rapporter biex tirrappreżentana fin-negozjati mal-Kunsill sabiex riżultat raġonevoli nilħuħ. Dak li xtaqt nitkellem fuq illum ħaġa oħra. Xi ħaġa li smajna il kummissjoni xaġa li laqtitni. Id-diskussjoni ma l-industrija u l-kumpanniji tal-shipping. Tajjeb li hemm dan id-dialogu ma isni smajt li jadbaqa l-problemi. Biex niddefinixxu min għandu jkollu aċċess għal din id-data kwistjoni wara kollox importantissima. Għadna kemm smajna li mhux se jkun hemm lebda data nominali bl-ismijiet fuq n nies imma meta wieħed jitkellem fuq protezzjoni tad-data, mhux qed nitkellmu biss fuq il-protezzjoni tad-data personali, qed nitkellmu wkoll fuq il-protezzjoni tax-xogħol tal-kumpanniji tan-negozju Iġifiri, fl-axar mill-axar, min se jkollu aċċess għal din id-data? Min jista jiġbor id-data u jamalgama ma data oħra biex joħroġ riżultati? Iġifiri id-data protetta, tajba, nafu il-hackers, kemm huma kapaċi eh, għall-interess ekonomiku. Iġifiri se jkun hemm u wkoll biex hackers jiġu mħalsa, ġifiri biex jieħdu imorru wkoll jiksru il regolamenti Ma nafx fil-kummissjoni, il-kummissjoni trix tirribatti fuq dan, ġifiri min se jkollu aċċess ta' dawn id-dettalji. Iva, grazzi. Punt importanti ħafna fil-fatt Ma nishtiq nitlob lis sur Rice li għamel prezentazzjoni li jitkellem dwar dan is-suġġett imma għandek raġun biex tbieħ. Din eh, eh, hija kwistjoni li l-leġislatur, il-Kunsill u l-Parlament verament ridu jiflu bir-raqqa. Imma forsi il-kollega jiċċara ftit l-affarijiet iva, grazzi. Id-il dibattitu kostruttiv ma' WSC, il-Worshipping eh, Council, ma' kienx fuq id-data nominali dwar u informazzjoni dwar il-negozju. Aħna ma' l-WSC tkellimna CSMs dwar il-moviment u l-status tal-containers. Imma eh, naqbel li id-data li qed nitkellmu fuq hija waħda li tkun sensittiva li tkun taħraq. Imma għal protezzjoni tad-data, l-standards huma għoljin ħafna. Eh, ovvjament, meta inti semmi l-hackers, sfortunatament, hija xi ħaġa li kull kullimkien ir-riskju hemm hija imma rridu aħna lek naraw li d-data tkun protetta biżejjed. U nkunu lesti li nagħmlu dan. Id-data ta' CSM li semmejt inti u li diskutejna ma' WSC ħafna minna diġa hija aċċessibbli online għal pubbliku. Ġifri, ħna użajnija għal proġett kontrafik tagħna. Ġifri għal dawn il-30% eh, ġifri tal-messagġi. Ġifri, Nispera li jiena iċċarajt xi ftit l-affarijiet eh, tħassib li għandek inti. 30% of the messages, the container messages are already available. Iċifiri, inti għattajt li 30% eh, jesistu fuq l-internet u 70% le, jiena fimtek so. Um, if I may... Uh... Jek permettili għanna eh, eh, kollega mill-Nispra mill-JRC il-Joint Research Center. Forsi fuq din it-30% jista' is-sur jista' jiċċara ftit. Iva, grazzi. Għan iċċara ftit li il-carriers jagħtu l-informazzjoni si jessem lill-klijenti tagħhom permezz ta' app web pages li huma um, pubbliċi. Ġifri mhix informazzjoni sigreta għax ma hemmx la valuri, la ismijiet u laqqas prodotti. Għalhekk għad-data CSM hija data miftuħa, pubblika. U kulħadd jista' jisaqsi din informazzjoni lil carriers issa issa minn issa stess ġifil dawn l-affarijiet isiru. Sinjura Gephardt, inti sodisfatta għanna ħin jekk inti trid kompli saqsil il mistoqsijiet Għax wara. Jena inti naħseb fimt fimt eh, xaddej minn l-espressjoni ta' wiċċi tgħid il-kellima. Iġifieri li jiena m'iniex daqshekk kontenta. Mela, ħalli nara ftit kienu l-eżempji, tu niftit ċans ħanara slide u nara fuq xi qed nitkellmu eżatt. Ammont kbir ta' sigaretti pereżempju li jiġu esportati, il-container il imur f'xi post, u mbagħad jintbat lura. Na, naħseb li allura jekk irrid nagħmel kutrabandu, is-sigaretti nagħmilhom fil-kontejner ta' wara allura hekk insolvija l-problema tgħid il-kellima. Hawnhekk sissa m'għandniex problema, imma il-problema tfetx meta wieħed jikkonsidra l-CSMs. Nina kieku nixtieq nitkellmu fil-parlament bil-lingwa li jifima kulħadd, ġifri palma jisir fuq l-internet, għax jiena fil-bidu ta' dan id-dibattitu rrid nifhem x'inhu CSM data dwar il-container, ġifiri numru tal-container li qed ngħidu li dan il-container jinsab fil-port ta' dak il-pajjiż u se jmur eh, fil-port tal-pajjiż Y u mbagħad imur f'Z imma se jkollu merkanzija differenti. U xek qed niftehmu. Ġifiri għalija dik l-informazzjoni se nuża jekk ma nkun naf xejn dwar it-tip ta' merkanzija. Iva, din xi ħaġa pubblika, għandi l-ebda problema dwar dan. Anki bil-pakketti li nibatu bil-posta dan jiġri li jinti tista titrejsja pakket. Imma meta nejdu xinu l-kontenut tal-kontejner, l-affarijiet jimbidlu. Kif tista inti tiċċekja l-affarijiet jekk mandikx din l-informazzjoni u jekk mandikx kif se Iġifiri, fejt fejn stored, min għandu aċċess għalija? min jista ipoġġi l-informazzjoni bitċa bitċa ma' xulxin biex ikollok ċertu rezultat. Min għandu aċċess għal dan din it-tip ta' informazzjoni? Dan li nixtieq nkun naf jien. Mela, se morru għal risposta oħra minnat il-Kummissjoni un bat morru għal rapporter. Iva, grazzi. għal darboħra jiena naqbel kompletament miegħek, ngħidu ngħidlek għal darboħra. Inti il-qatt il, fil-ħajja hawnhekk. Kif nistgħu namlu biċċa xogħol tajba, namlu xogħolna kif suppost u niġġieldu il-frodi. U dan kif jista' jsir jekk ma jkunx hemm rabta bejn is-CSM u l-export data? Iva, ekk intom taraw fil-proposta fil-bidu, aħna poġġejna regolamenti tal-protezzjoni tad data dawk ġenerali. Per eżempju, dawk tal-regolamenti tal-2001. U fl-imkien mal-Kunsil, neħseb li qed naqblu li għandna bżonn ta' iktar salvagwardi. Nista' ngħidilkom li l-Kunsill u kol fil-verżjoni tiegħu poġġa dawn il-CSM tal-esportazzjoni u u poġġa iktar dispożizzjonijiet li ma nistax nizvelalkom għax iridu eh, nistennew negozjati. Imma il-Kunsil għandu dispożizzjonijiet iktar iktar ristretti biex is-salvagwarda u jara li kunem protezzjoni ta' data. Wieħed irid jara wkoll kif l-istati membri se jkollhom aċċess għal dan eh, eh, forsi jkun limitat għal dawk l-istati membri li jkunu involuti, ma nistax għalissa nidħol fiktar dettal. Għax aħna għanna l-pozizjoni tal-bidu tal-kommissjoni, intom din mitla taħħa, aħna edin attentissimi għal dak kollu li edin tejdu intom u jina perswasa li sensibu soluzzjoni. se jkun hemm biżejjed protezzjoni anki għall-interessi tal-kummerċ. Għandi l-kollega li għadu kemm għaddili hawnhekk nota mill-JRC Inti ġifiri tiżdid ma dak li jien? Jiena nixtieq ngħid li l-istati membri u l l-autorità dwana se jkollhom aċċess għal din id-dejta eh, dwar l-ismijiet tan-nies. Iġifieri eh, kif jagħmlu issa daw diġà għandhom aċċess għad-dejta nominali, mhux se jinbidel xejn. <coughs> Thank you very much for this uh, different and very il-Sinjura Rapporter, l-Onorevoli Konsali. Iva, grazzi ħafna. Għawek eh, għamilna diskussjoni u eh, għajimna ċerta punti ta' interess għalix xidir li illi meta din il-proposta eh, ġit sarila l-ewel qari taħħa donnu illi ma kienx hemm problemi, però issa qed joħorġu aktar problemi u dan isarraħ li xi ftit moħħi. Jiena għada ser ikolli laqa mal-Shadow Rapporters